mux propju. U għalek aħna irridu namlu riforma tal-politika tagħna biex inkunu nistaw namlu iktar għal eh, dawn il pajizi Grazie ħafna. Issa nissimo. Eh, skużani, issa natu l-mikrofonu l-sur Ħaliċki. Przewodnicząca, pani wysoka Grazie. Rappresentant Olja. Iva, din l-isħobija tal-vant kien ta' suċċess, hemm xi problemi, xi gvernijiet, hemm oħrajn qegħdin jagħmlu ta' birruhom qed jagħmlu r-riformi, iżda dan kollu m'għandux jeskludi kooperazzjoni serja ma' komunitajiet lokali, negozjanti dawk li jridu jbidlu l-affarijiet fil-pajjiżi tagħhom. Jiena ġej minn familja li kienet maqsuma sew konna diviżi minħabba l-gwerra u xi minn mill-membri tal-familja tiegħi huma membri ta' dawk il-pajjiżi u dawn l-aħħar żminijiet biss stajna niltaqgħu ta' spiss bħala membri tal-familja minħabba l-libertà tal-moviment. U allura ir-relazzjonijiet iż-żgħażagħ Erasmus Plus dawn huma azzjonijiet tangibbli li jbiddlu dawn is-soċjetajiet ma rridux nibqgħu indifferenti għal dak li ħaqqu l-kritika iżda qegħdin indirizzaw tliet pajjiżi illi illi l-istrateġija tagħna lihom trid tinbidel, trid tkun differenti. Dawn il-pajjiżi jaraw fina tama, tama għal ġejjini aħjar u żvilupp ukoll. Bekk qed jiddependu fuqna minkejja l-problemi li qed niltaqgħu magħhom ma' dawn il-pajjiżi xorta waħda m'għandniex inħalluha marriħom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gill. Jiena nixtieq nirringrazzjak għal rappreżentantoli għal kollaborazzjoni tagħna dawn l-aħħar ħames snin. Nixtieq ngħid ukoll li irbaħna xi battalji tlifna oħrajn. B'hekk nawguralek kull suċċess għal ġejjini tiegħek. Issa, numru dejjem jiżdied ta' punti ta' tħassib u naħseb illi il messagġi li qed nirċievu qed jinkwetawna. Jiġifieri għal dak li nixtiequ f'termini ta' demokrazija u stat ta' dritt, xi wħud jgħidu illi l-Kummissjoni ma enniġ biżżejjed biex ikun hemm ftehim illi wassal mbagħad għal koalazzjoni illi ma kellix suċċess bil-President Dawdon. Mbagħad smajna f'Ġorġa li hemm sejħa għal aktar sistema elettorali demokratika u qegħdin ukoll jiffaċċaw il-pulizija li qed tuża anki ċertu armi kontrihom u anki f'Baku smajna illi kien hemm persuni illi ġew itterturati fil meta kienu miżmuma mill-pulizija b'hekk qegħdin naraw ċertu xejriet rikorrenti hawnhekk dawk illi qegħdin jippruvaw jikkontrollaw demokraziji fraġli. U aħna qegħdin naraw illi mhux qed u mhux qed niksbu il-riżultati eh, mixtieqa li s-suċċessur tiegħek x'pariri tista' ttieħ għal dak li jrid jindirizza. Grazzi. Sur Bazescu jixti jisaqsi mistoqsija. Blue card, taċċetta l-blue card? Tiċċa, le, ma taċċettax, le. Mela issa jmiss l-Onorevoli Gwetta. Fisem il-Grupp Renew. Kellim jikjoġbu mikrofonu. dmir u bżonn. L-Unjoni Ewropea kellha bżonn tinfetaħ lejn l-Ewropa ċentrali kellha bilfors toffri partnerjat mal-Vant fejn it-tkabbir eh, għamel mezz li dawn kienu l-ġirien ġodda tagħna. U kien hemm suċċess imma għaxar snin wara hemm bżonn ngħidu l-ovvju. Fil-partnerjat mal-Vant tagħna konna insejna lir russja jew iktar preċiżament ma xtaqniex narawha mħabba l-problemi Eh, li ma stajniex insolvu u għalhekk aħna għandna bżonn insowwa l-affarijiet issa ma nkunux godardi u ikonna ftehim ġdid ma' Moska ta' sigurtà u ta' kooperazzjoni se jkun diffiċli forsi imma se jkun diffiċli ħafna pjuttost u hemm nuqqas ta' ċertezza imma għandna bżonn nippruvaw nagħmlu hekk għax il-Federazzjoni Russa in nofs l-ieħor tal-kontinent huwa eh, pajjiż kbir ħafna x'imdaqqiet f'qiru ukoll imma għandu l-importanza tiegħu. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma l-Sinjura Thomas Lisija. Europska Unija dugi godina razvija. Diversi snin l-Unjoni Ewropea żviluppat relazzjonijiet tajbin ħafna mal-ġirintana medjati kemm għadko dana kollu għandu potenzjal sar evidenti fil-kriżi tal-migrazzjoni biex ikonna relazzjonijiet aħjar u anki relazzjonijiet kummerċjali aħjar biex ikonna aktar reżiljenza f'sitwazzjonijiet bħal dan. Fil-vant hemm diversi pajjiżi illi magħhom aħna żviluppajna relazzjonijiet tajbin fil-qafas tal subija tal-vant iżda għatfa fadal baħar x'jaqsam biex dawn ikunu msieħba stabbli u hemm xi wħud illi huma fi stat ta' gwerra oħrajn għaddejjin minn transizzjoni diffiċli. Anki minħabba l-pożizzjoni tagħna viżavi r-Russja inħossu li l-interessi Ewropej tagħna ikun illi dawn jiżviluppaw demokraziji li jfunzjonaw mija fil-mija li josservaw l-istat tad dritt dawn huma l-imsieba li neħtieġu rridu ninvestu fihom. Grazzi. Signora Tomasic, uh, jekk jogħġbok, is-sur Sokor għandu mistoqsija lik taċċetta. Iva, jekk jogħġbok. Is-sur Sokor, 30 sekonda. Hvala lijepa. o, gospođo Tomasic, e, jako mi je... Grazzi. Signora Tomasic, jiena kuntent illi inti faħart il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea u qed titlob li konna soluzzjonijiet komuni Inti tħoss li għandna nsaħħu l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika barranija biex bekk insaħħu l-politika fid-direzzjoni ta' dawk il-pajjiżi li inti semmejt. Grazzi ħafna. Iva, ċertament jiena nħoss li għandna nsaħħu l-pożizzjoni tagħna, però f'kooperazzjoni mal-Istati Membri kollha. Jiġifieri mhux Brussell weħed qed trid toħodhom dawn id-deċiżjonijiet, iżda l-Istati Membri kollha flimkien. Grazzi l-Onorevoli Pasescu fisem il-PPE. Grazie. ħafna. Jina xtaqt nagħmel referenza għal pajjiżi ta' sħubija mal-Vant l-Ukrajina u Repubblika tal-Moldova. L-Ukrajina pajjiż illi ġie mill illi ovvjament kien eh, attakkat mir Russja tilfet il-Krimea kien hemm gwerra okkupat il-parti okkupat il-parti orientali tal-pajjiż anke l-aċċess tal-portijiet fuq il-Baħar Iswed huma mblokkati. Għaliex għax il-Federazzjoni Russa ma tistax taċċetta l-orjentazzjoni ta' dan il-pajjiż favur l-Unjoni Ewropea Biex l-Ukrajina tibqa' kompatta hemm bżonn li nappoġġjawha hemm bżonn tkun mejjuna mill-Unjoni Ewropea. U li kieku aħna napplikaw il-pjan Steinmeier jkun żball għax ir riskju huwa li nitilfu l-integrità tal-Ukrajina għax ikun hemm referendum wara l-federaliżmu u mbagħad ikun hemm dikjarazzjoni ta' indipendenza bħal manna fl-Osseta, f'Kawkażi, fil-Krimea, din hija teknika Russja wara, Russa wara kollox. U għalhekk sfortunatament is-Sinjura Majer Sandu sabet ruħa f'sitwazzjoni fejn ma tistax tibqa tmexxi l-pajjiż u l-Moldova paradoss għax għandna oppożizzjoni minn żewġ partiti favur l-Ewropa illi jixtiequ jkun hemm gvern awtoritarju taħt l-għajnuna tas-Sur Dodon u l-Unjoni Ewropea li investiet il-fondi hemm bżonn nissaqsri dawn iż-żewġ kapijiet ta' polazzjoni li jaqdu dmirhom fir-Repubblika tal-Moldova u jagħmlu parti mill-gvern u jorjentaw il-pajjiż lejn l-Ewropa. Képviselőtársamnak a szocialisták és L-Onorevoli Nef, SND. Grazzi ħafna, Signor President. Signor Rappresentanta Olja, Il-politika tal-UE fir-rigward tal-ġirien tagħna fil-Vant hija waħda ta' priorità għolja u fl-istess waqt hija neglet m'hemmx attenzjoni dovuta mogħtija lila minħabba dawn il-pajjiżi u relazzjonijiet tagħhom magħna bħal donnu qegħdin insemmu aktar ir-riżorsi u l-potenzjal għal swieq Ewropej aktar milli nirreferu għal l-importanza ġeopolitika tar-reġjun. Fl-istess waqt l-istess reġjun huwa soġġett għal kompetizzjoni bejn l-Ewropa u l-Urasja. U allura hemm żewġ affarijiet li rridu nagħmlu wara snin kollha, reviżjoni ta' dak kollu li aħna ksibna u mbagħad nuru involviment ikbar u impenn f'isem l-Unjoni Ewropea f'termini ta' prijoritajiet meta niġu għal dan ir-reġjun inkella dawn il-pajjiżi se jispiċċaw fl-orbita ta' xi ħadd ieħor u jkun hemm interessi oħra involuti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Strugarju. Dan messaġġ dirett għal min qed jismani hemm bżonn ta' sostituzzjoni tal-gvern attwali għal gvern favur l-Ewropa fil-Moldova u nilqa l-kuraġġ tal-Sinjura Sordu illi ma rridx sottometti ruħha għas-sur Dodon u għall oligarki Russi Hemm bżonn ta' bidla fis-sistema elettorali biex hekk ikollhom l-post fil-Parlament u dawk li huma ħatja qed jinjoraw l-Unjoni Ewropea u mhux qed jitkellmu fuq il-vantaġġi tal-Unjoni Ewropea mal-ċittadini tagħhom l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tispjega aħjar li dawn iċ-ċittadini dawn il-pajjiżi għaliex dawn il-kondizzjoni huma importanti. Jekk le, il-gvern ta' kontra r-riforma qed jiżvija d-diskors tagħna f'diskors ta' kontra l-Unjoni Ewropea u għalhekk il-bibien tagħna għandhom bżonn jibqgħu miftuħin biex ninvestu f'dan il-pajjiż biex nifinanzjaw ukoll ir-riformi li huma favur l-istat ta' dritt u demokrazija. Grazzi l-Onorevoli Czarnecki fis-Assembli President, rappresentant is subja tal-Vant huwa strument importanti. Fil-passat ittamajna għal aktar iżda hija għodda li xorta waħda hija utli. Formalment nistgħu naqsmu dawn is-sitt pajjiżi f'tliet gruppi dawk li kisbu l-aktar kif semma l kollega Kaliski, Ġorġa l-Moldova, mbagħad pajjiżi li ffirmaw ftehimiet mal-Russja, l-Belarus u l-Armenja, mbagħad it-tielet grupp Azerbajġan illi jinsab f'pożizzjoni stramba. M'għandniex ninsew l-Armenja u l-Belarus, m'għandniex nimbuttawhom fl-orbita tal-Federazzjoni Russa. Forsi għandna nagħtu premju lill azerbajġan għal newtralità tagħha għaliex sa issa Azerbajġan ma ffirmat l-ebda ftehim mar Russja. B'hekk għandna nkunu aktar flessibbli għal dawk il-pajjiżi illi ma ffirmaw xejn magħna bħalissa grazzi. Il-kellim li misgrazzi ħafna lil Kummissarju għoli għal xogħol kollu tagħha fil-promozzjoni tal-Subija tal-Vant. Għodda tassew b'saħħitha r-rikonċiljazzjoni għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u flimkien mal-kollegi kollha li ħdimna saqatih biex eh, ninvolvu ċittadini ta' dawn il-pajjiżi biex jifhmu li l-valuri Ewropej se jitrasformaw is-soċjetajiet tagħhom u bekk ikun hemm ġejjin aħjar għalihom. Se nkomplu naħdmu hekk. Jiena nappoġġa l-idea tal-kollega Kobilius biex niffukaw fuq tliet pajjiżi illi għadin nittamaw illi dawn jaqbdu d-direzzjoni tajba. Aħna tajna possibilità ta' vjaġġar mingħajr vizas, partikolarment taż-żgħażagħ tajniehom opportunità bekk biex jaraw kemm l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi għal soċjetajiet tagħhom. Nittama li l-Parlament u l-Kummissjoni l-ġdida se jkomplu jagħmlu hekk u intom dejjem se ssibu l-aqwa li jagħti fina. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa is-Sur Miller, SD. President, grazzi ħafna. Signora Mogherini, L-esperjenza bħal riżultat ta' 10 snin ta' subjet tal-vant jiġġustifikaw il-bżonn li kollox jissokta. Għanna il-Ministru Xikowski li ħoloq din l-idea iżda jridu deċiżjonijiet li jwieġbu għal dilemmi u sfidi ġodda. L-kwistjoni ewlenija hija l mudell ta' sħubijiet illi huwa importanti għall-integrazzjoni u partikolarment l-integrazzjoni politika bejn dawn il-pajjiżi u l-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra dawn jibqgħu fuq livell pred ta' deċiżjoni. B'hekk is-subija jusa b'dan il-mod bħala alternattiva għal subija sħiħa fl-Unjoni Ewropea Wara għaxar snin b'hekk irridu issa nieħdu deċiżjoni għaliex li nżommu l-mudell attwali mhux se jġibilna xi suċċessi Jiena naħseb illi sħab tagħna tal-vant għandhom jirċievu messaġġ ċar li għandna niżviluppaw il-ċejjini tagħhom fl-Unjoni. Grazzi. Onorevoli Sokol qed niċċelebraw 10 snin tal-sħubija tal-Vant u nistgħu ngħidu b'hekk illi kien hemm suċċess. L-Ewrasja ċertament huwa punt trasversali fejn id-differenzi ta' setat jiltaqgħu u għandna 75% ta' risorsi tal-enerġija hemmhekk ukoll. Atturi kbar jaraw interessi importanti u anki aħna bħala Unjoni Ewropea rridu niddefinixxu l-prijoritajiet tagħna hemmhekk, però sfortunatament għadna qegħdin naraw illi hemm bidla fis-seħħ tonnu qed naqgħu lura meta niġu għal kisbiet demokratiċi, l-affarijiet mhumiex kif jidhru u allura tliet messaġġi li nixtieq nibat f'termini ta' dak li għandna nagħmlu fis-subja tal-Vant. L-ewwel, l-Unjoni Ewropea trid tkun Unjon li tkellem leħen wieħed ma nistawx inħallu l-interessi tal-pajjiżi individwali b'xi mod joħonqu dan il-messaġġ u allura qed ikollna interessi komuni fis-sem l-Unjoni Ewropea. Dan u l-uniku mezz kif aħna naċċertaw ir wol tagħna bħala attur globali. It-tieni. Moċċar ċar iridu nfissru x'inhuma l-interessi tagħna, kunu trasparenti u nitkellmu mal-forzi favur l-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi rilevanti. It-tielet. Hemm bżonn illi nżommu kelmta, il-kelma tagħna għaliex għaliex irridu nippremjaw il-kisbiet dak kollu li nkiseb minn dawn il-pajjiżi. Nurhom x'inhija d-direzzjoni, direzzjoni ċara lejn l-adeżjoni u bekk nippremjaw dak kollu illi aħna nqisu illi huwa favur l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-istandards li ġew miksuba f'termini ta' stat ta' dritt, il-protezzjoni tad dritti tal-bnedmin, forom oħra ta' libertà wkoll. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Benova fisem l-SND, grazzi ħafna. Mela, qabel xejn grazzi lis sinjura Mogherini għax xogħol kollu tiegħek dawn l-aħħar ħames snin għall isforzi kollha li urrejt. U issa nindirizza l-Kummissjoni l-ġdida u l-istaqsi membri individwali. Jekk joġobkom, kunu responsabbli fil-ġejjieni, ma nistgħux naraw illi ma nkunux pożittivi f'termini tal-ġirien tagħna għal dak li għandu xaqsam l-adesjoni tal macedonia u l-Albanija, il-proċess intwaqaf u ma nsibx li jedda tajba din, partikolarment fis situazzjoni tal-Maċedonja. U allura din hija demotivazzjoni għalihom iżda anki għall imsieba tagħna fil-fant. Aħna neħtieġu bekk sħubija stabbli xi ħaġa importanti ferm għalina u rridu napoġġaw l-istabilità, prosperità, sigurtà hawnhekk fl-Unjoni wkoll kooperazzjoni tagħna mal-imsieħba tagħna tal-Lvant hija opportunità tajba biex nispandu l-valuri Ewropej, l-opinjoni Ewropej, l-idejat Ewropej. Negozjati tal-adeżjoni u anki l-isħubija u l-ftejn ta' sħubija u għammet kif aħna nipromovu dawn il-valuri nixtiequ naraw fid dinja Dawn il-pajjiżi issa qegħdin iħarsu lejn l-Ewropa. M'għandniex ikunu negattivi, m'għandniex ikonna azzjoni negattiva fil-konfront tagħhom. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Duda. IPP. E Grazzi, Sinjuri. L-ewwel nett nixtieq ngħid li jiena tassew sodisfatt bil-progress tal-pajjiż tal-sħubija tal-Vant. Il-Ġorġa, l-Ukrajna u l-Moldova l-iktar. Spet tal-lejn l-integrazzjoni Ewropea naħseb l-Unjoni trid tibgħat messaġġ ċar li l-isforzi tagħha qed jiġu apprezzati għaldaqstant jiena napprezza u nappoġġa l-istrateġija ta' trio tal-2030 biex inkunu nistgħu nafsu fuq il-riformi. Ir-riformi mhumiex faċli, nafu għadi. U aħna rridu nappoġġjaw il-ġirien tagħna tal-Vant. Nixtieq nirriferi għall l-autoritajiet, l-awtoritajiet għal nirgas awtoritajiet għall korraġġ tagħhom għaliex il-bidliet li qegħdin jintroduċu inna nistennewhom mill-imsieħba tagħna u mis-soċjetà li jiġġieldu kontra l-korruzzjoni, riforma ta' ġudikatura, eh, gvern responsabbli, dawn huma kollha sforzi enormi u sfidi enormi. Id-deċentralizzazzjoni u l-appoġġ ta' soċjetà ċivika huma essenzjali għall iżvilupp tad demokrazija Ewropea, Ukrajina. Aħna u importanti li aħna jkollna konsultazzjonijiet wiesa u li jkollna msieħba fuq livell ta' eh, organizzazzjoni ċivili. Importanti li jkollna aċċettanza soċjali u implementazzjoni effettiva u li jkollna eh, riformi dejjema. Nefasizza wkoll kemm hu pożittiv li l-Ukrajna qegħdin jieħdu sehem f'qata ta' programmi tal-Unjoni Ewropea inkluż Erasmus Plus. Jien kont qed niltaqa' ma' żgħażagħ Ukrajini fantastiċi u tassew jimlini b'ottimiżmu dan. Grazzi tassew il-kollega Pospixil mill-IPP. Grazzi. Sempliċiment xtaq ngħid illi jiena kuntent illi aħna ħankunu nistgħu nqisu dan din is-subija wara xar snin. Dan inbeda fil-presidenza tagħna tar rotazzjoni tal-Unjoni u niftakar ukoll id-dibattiti fil-Gvern Ċek bħala parti minnu. L-għana hawnhekk kien illi ngħinu l-pajjiżi e, bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja illi mlew dan l-ispazju u kienu suġġetti għal pressjoni kbira mir-Russja. Jiena nħoss illi sħobija twettaq dan il-għan ġeopolitiku jekk aħna sempliċiment ħallejna dan eh, din iż-żona u nwieqfu milli nappoġġjaw dawn il-pajjiżi mela l-influwenza tar-Russja illi diġà hija qawwija f'xi pajjiżi u pereżempju qed tistaħħa fil-Moldova ħajkunu jerġa' iktar b'saħħithom. Ġifieri l-għan politiku huwa ċar hemm raġuni oħra hawnhekk. Dawn huma pajjiżi fejn il-poplu tagħhom iridu jgħixu f'prosperità u stati demokratiċi. minkejja kwistjonijiet li għandhom dawn is-ħubijiet inni nistgħu narawha bħala pożittiva u rridu nintensifikaw il-kooperazzjoni. Importanti dak li qalu xi kollegi li sitt pajjiżi m'għandhomx żvilupp ekwivalenti hemm livell differenti ta' influwenza Russa u hemm tifsira ċara f'kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi. U Daw ma jistgħux jaqbdu ndaħluhom fl-Unjoni Ewropea kif ġie polaħaq. Mela, għan erba' kumma taħt għaj. Għan għala il-lista. Is-Sur Ħajsa. Fisem l-essendi.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 aħna wkoll ma nistgħux nħallu li l-vojti li nħallu waħla l-Unjoni jekk nirrifjutaw dan il-pajjiż jimlewhom iċ-Ċina jew pajjiżi oħrajn terzi, aħna dan huwa l-vantaġġ tal-poplu tagħna stess wara kollox meta nħarsu nistampa kbira għal eh, ġirien tagħna hija differenzjazzjoni li hija importanti. Aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-pajjiżi ma xi pajjiżi fil-fatt diġà għandna eh, eh, ftehim ta' assoċjazzjonijiet oħrajn ftehim kommerċjali tajbin u ma rridu naraw illi dawn jissaħħu. Aħna rridu naraw illi kollox kulħadd irid ikun involut għalissa nħassu l-Moldovja, l-Ukrajina, il-Belarusja, l-Azerbajġan, il-pajjiżi kollha li tassew għandhom post fil-ħsieb tagħna politiku. Iridu riformi bħal huma dawk ġudizzjarji. Grazzi. Reveli Valens. Grazzi. Inti qed illi il-sħubijiet tal-vant mhuma kontraħat imma L-Istati Uniti u l-involviment tal-Ukrajina għandhomx element antirussu? Ma sawx nanqu għajnejn għal dan. Ma taħsibx, sinjura, illi li kiku ħan nieħdu sem ħajkun relazzjoniet mal-Kanada u l-Messiku, ħajkun hemm e, tensjonijiet mal-Amerika. Ma naħsibx li jista' ta' min naħdmu mar-Russja Il-proġett Ewropew kien mibni fuq wieħed paċifiku. Kien kemm ħafna iktar sens issa jekk inħarsu lejn il-paċi mar-Russja u illi nvolvuhom dawn daw indipendenti biex m'għandhom bżonn il-Russja laqas. l ewropa bħalissa qiegħda żżid il-militarizzazzjoni u mhux naqasa. Aħna hawnhekk għalfejn ma nistgħux naħdmu magħhom u neħu sanzjonijiet Eh, jina minni xew ħafna Sinra Mogherini u ma tantx qbilna fuq wisq imma xorta ħanħoss it-telfa tiegħek. Grazzi. Szépen. Megadom a szót Csuhodáru képviselőtársunknak a Szocialisták és Demokraták frakciójából. doamnă președintă parteneriatul estic cred că este. Grazie, signora Cer. Il-Sobiet tal-Vant u wieħed mill-ikbar realizzazzjoni eh, tal- politika barranija. Aħna napprezzaw il-proġetti transkonfinali. Ir-Rumanija tista' tkun eżempju tajjeb ħafna ta' din l-għajnuna transkonfinali mar-Repubblika tal-Moldova u l-apprendistati. Forsi nistgħu napprezzaw il-fatt illi iċ-ċittadini il fatt illi ċ ċittadini tal moldova jridu l-istess tariffi bħall unjoni Ewropea dawk għandhom eh, hemmhekk għandhom eh, raba li ma jistgħux eh, Eh, jaħdmu fil-pajjiż Ewropew kiridu, aħna rridu li nuru li aħna ntuhom fiduċa fil-luri Ewropej iċ-ċittadini tagħna. Forsi nistgħu nużaw il-finanzi Ewropej, fondi Ewropej, biex naqdu ċ-ċittadini rumeni. Hemm il-persuni li huma l-iktar importanti wara kollox Unħoss illi f'daw l-aħħar xar snin ġejjin il-Moldova jistgħu jsiru ċittadini Ewropej. Grazzi, Honorevoli Ward mill-SND. Il-żjara tawlek għal parlamentana biex jirċievi l-premju Sakharov tal-libertà ta' ħsieb jifakkarna tal-prezz terribbli li qed iridu nħallsu kuljum mill-Ukrajina, mill ukrajini minħabba li qed jiddefendu integrità eh, territorjali tagħhom. Hemm gwerra għaddejja u ħadd ma jsemmija fil-medja imma l-Aġenziji tad Drittijiet tal-Bniedem jikkalkulaw li 30.000 ruħ jew iktar diġà tilfu ħajjithom f'Donbass il-annestazzjoni illegali tal-Krimea huwa hija daħqa fil-wiċċ li l-koll il-min nixtiequ l-demokrazija. Ħina kontenta u gburija li aħna nappoġġaw l-Ukrajina u li qed nagħmlu l almutana biex ngħinuhom Jiena kont involut bil-proġett ta' skambju. Jiena mal-ewwel eh, kienet għal-qalbi bat qalbi mal-pajjiż. Dawn huma pajjiżi li jafu gwerre, ġuħ, denoċidju eh, u l-abużi għadhom għaddejjin. Kollegi, innaqdu magħna il-Friends of Ukraine Group għaliex qatt ma kien hemm żmien iktar importanti illi naħadnu l-Ukrajna. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Mogherini. Grazzi. Jiena nrixtiq ngħid li rilevanza tal-xogħol parlamentarju eh, huwa importanti għandana qed neħdar ħafna drabi bil imsieħba tal-vant ukoll u anke ma' msieħba oħrajn Meta niġu speċifikament għal dan it-tip ta' subijiet il-lat ta' subija is-sitt pajjiżi ma speċifikament fuq ix-xogħol parlamentarju li sar u x-xogħol ma li sar fis-soċjetà ċivili u l-entitajiet soċjali illi għandhom il-eru f'sitt pajjiżi, il-valur miżjut huwa enormi. U jiena nispis ngħid Jiena e, business sanajt li dinja sessjoni mux tas-soltu għalija li xina ma nistax nipenja roħ kif se nagħmel fil-futur għax issa dan inħarġ tinħalli fidejn għalin tal minn warajja suċessur tiegħi u komissjoni ġdida. Iżda il- il-programm, il-pjan li imbeda xar ilu u li staqet nkomplu fuq u li nsaxħu il-relazzjonijiet f'kull qasam eh, ma' sitt pajjiżi li għanna se jissaħħu u iktar anki fil-ġejjien iktar u iktar u ħajkollhom il-possibilità li jkollhom appoġġ sieħ tiegħek hekk kif eh, kienna privileġġjati illi nakkompanjaw ruħna fix-xogħol tagħna tal-Unjoni Ewropea bil-konsulenti tagħna ix-xogħol tagħna u ħafna minnkom eh, ringrazzajtuni tad dan is-ħubija. Mm, ningrazzjakom issa wkoll għaliex inħoss illi hawnhekk Għaliex jekk aħna maħniex il-perspettiva eżatta huwa punt pożittiv ta' demokrazija. Ma nistgħux naqblu fuq ċertu punti, nistgħu naqblu fuq ċertu direzzjoni fuq xi kustjonijin u naħseb li fi tal-vant aħna għadna li rajna li l-Parlament, il-Komissjoni, il-Konsil jista' jaħdmu flimkien ehm, bħala ħaġa waħda biex nippruvaw niksbu l illi jittana biex nippruvaw nibnu pontijiet bejn il-differenzi li hemm bejnitna. Grazzi tal-ħames snin ta' poċtakom għal dan il-fajl u qed nistennew bil-ħerqa illi nibqgħu f'kuntatt magħkom u kif qed ukoll mill-ex president ta' sessjoni ħanibqa' magħkom għal bija tal-lejla anki għadha wkoll ġifieri qatt ma fadelx biex mhux l-aħħar kelma tagħna grazzi. Ezzel a vitát a keleti szomszédság országaiban történő fejleményekről lezárom. Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Grazzi tassew ta' dawn il-ġument tal-izviluppi, grazie għal partiċipazzjoni Il-punt li jmiss fuq l-aġenda Stqarrija mir rappreżentant qoli tal-Unjoni tal-Affarijiet Barranin u Politika ta' Sikurtà fuq il qada tal-sitwazzjoni fil-Iżrael u l-Palestina inkluż il-insedjamenti. Signora Mogherini fidejk. L-ewwel nixtieq nibda bil intikom memorja personali ma forsi forsi tafu iġi, ma meta jiena ħames snin ilu eh, bdejt il-mandat tiegħi jiena l-ewwel zjara tiegħi barra mill-Unjoni Ewropea l-Iżrael u Palestina inkluż il-żjara ta' Gaza u jiena kontent dak iż-żmien illi jiena nemmen li soluzzjoni ta' żewġ eh, stati jistgħu jinkisbu fil-mandat tiegħi u dan kien lan il jiena żammejt maħi frazzjonijiet tiegħi da snin kollha u ikolli ngħid illi jissum l-affarijiet dawn l-għanijiet qed iqarbu iktar. Ehm, u rridu naraw xinni situazzjoni sitwazzjoni llum. Ma jfissirx illi perspettiva ma diġvali da hemmhekk kwistjoni ta' politika u kundizzjonijiet politiċi. Iżda llum hawnhekk illum huwa għacħar li li kieku kelli nagħmel l-istess żjara ma ngħidx l-istess ħaġa. Eh, li jiena nemmen eh, is-soluzzjoni ħansibuha fis-snin li snin li ġejjin. Illum għandna attakk bħal qatt qabel għal ħafna u għalhekk jiena konvint ta' dan. L-uniku ċans realistiku li għandna anki għas-sikurtà fil-postijiet l-iktar imbir kam qazza propjament eh, hija waħda li s-xorta għada deħal li qatt marajna soluzzjoni għaliha. Eh, kulħadd ħa kellu argument kontra imma ħadd ma ħareċ b'xi ħaġa illi ikunu realistiċi bħala soluzzjoni u xi ħaġa illi mhijiex marbuta fil-liġi internazzjonali u fil-aspirazzjonijiet u l-interessi tal ġnows mhux dista' tal-Palestina u l-Iżrael ma wkoll tar-reġjun fl-aħħar mill-aħħar se jfalli. L-appoġġ tagħna żewġ pajjiżi żewġ stati huwa kwistjoni ta' liġi internazzjonali, ġustizzja u demokrazija, imma hija kwistjoni wkoll ta' realiżmu. U dawn is-snin aħna ħdimna sfiq biex nevitaw il-dissoluzzjoni tal-perspettiva ta' żewġ stati u l xogħol għadu għaddej illum anki f'dawn is-sirkostanzi diffiċli. Irrid ngħid li anki f'dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli mod partikolari għaliex imdaqqiet aħna għanna naraw eh, eh, narawhom il-bot, narawhom mhux biss fid-dinja Arbija li tkun għaddejja ma wkoll iktar il-lem li lin bil-Afrika. Isna ninsew li l-ħna ta' għaqal irridu jinstema' u li jridu jissemmew ek kif anki it-tama kienet qed tmut xorta dejjem żammejna l-pożizzjoni tagħna, x-xogħol tagħna dej pass imħaffef eh, u bis-saħħa kollha tagħna. U fil-fatt dan jur jispjega ftit il żviluppi tal-aħħar żviluppi. Aħna fuq l-istedjamenti dejjem ħassejna li l bidlit fil-frontieri biss jistgħu jsiru bejn mezz ta' negozjati diretti bejn il-partijiet għabbażi tal-nijiet uh, ta' qabel 1907 u l-frontieri ta' qabel 1967. Dak li bħalissa dej huwa legali taħt trattat internazzjonali liġi internazzjonali għaliex dana jeddet il-paċi u joħroġ u jeddet li soluzzjoni ta' żewġ stati kuri possibli. L-attività ta' insedjamenti fil-vant ta' Ġerusalem jipperikola l-possibilità li Ġerusalem ikun il-kapital ta' żewġ stati fil-ġejjieni. Aħna qatt ma bżajna milli ngħidu dan il-kliem, inkluż speċjalment ġimgħa ilu. u pożizzjoni ovvjament maquda Ewropea. Bosta drabi jiena ngħid e, nismakom tgħidulna għandna bżonn insemmu leħen wieħed u din tibqa' Unjoni Ewropea maquda f'termini ta' dil pożizzjoni dwar is-sikurtà tal-Istat ta' Izrael, jekk inti jekk ħatoqgħod jekk jgħodu jibatu e, l-missili fuq il-poplu Iżraelan mela mhux aċċettabbli xi affatti u jiena grazzi grazza lej kull min fl-awtoritajiet ipprova eh, mitaf is-sitwazzjoni. L-Iżraeli għandhom id-dritt tas-sikurtà wkoll. Iżraeliti. Iżda aħna konvinti li s-sikurtà se tkun sostenibbli u vera jekk tkun imsejsa fuq il-paċi u fuq soluzzjoni ta' żewġ stati. Kif tafu f'dawn snin aħna ħdimna mod kostanti sabiex intaffu t-tbatija ta' persuni f'Gaza. Fil-impjant ta' disanalizzazzjoni ta' Gaza qed nagħtu appoġġ sostenibbli għall isptarijiet skejjer impriżi u ċ-ċittadini ta' Gaza. Imma l kriżi f'Gaza joħda politika fin natura tagħha, teħtiġ soluzzjoni politika. Il-frontieri du jinfetħu ma jistgħux jingħalqu iktar. Huwa ċar illi koll Gaza huwa parti mill istata Palestina fil-ġejjien jrid ikun parti mill istata Palestina u li t-tnejn jridu jsibu l lil mill firdit tagħhom. Aħna Eh, nafu illi il-basir ekonomiku, il-basir eh, ekonomiku politiku huwa inċert, għaliex iż-żewġ naħat għadhom ma waslux biex jirkonċiljaw, il-President Abbas diġa qal illi irrid jagħmel data għall elezzjonijiet imma naħa tal-Iżrael qatt hemm staġnar politiku jista' jwassal sitwazzjoni bla preċedent ta' elezzjoni oħra f'tin żmien ta' sena. Jiena konvinta li bil-tmexxija kruċja koraġuża inkunu nistgħu nagħmlu passi l-qudiem. Jiena nista' ngħid illi wara ħames snin għadna għatanna l-istess għan u li wara realistiku U naħseb illi fil-fatt ngħid kif inhi naħseb din hija l-unika soluzzjoni sostenibbli għal dan il-konflitt. Personalment tista' kolli ngħid li jiena konvinta mill-qalbi illi mill-kriżijiet kollha u konflitti kollha tar reġum tal-Vant Nofsani dan huwa wieħed probabbilment l-iktar faċli wieħed insolvu bot konkret. Basta, basta, ovvjament din hija l-iktar ħaġa diffiċli tikseb ovvjament illi jkun hemm rida politika bejn il-partijiet kif ukoll il-atturi internazzjonali biex jakkompanjaw dan il-proċess mhux se jkun hemm paċi mingħajr impenn politiku qawwi minn żewġ naħatu mill komunità internazzjonali. Fuq naħa tal-Unjoni Ewropea aħna dejjem konna u ħan nibqgħu nkunu lesti illi nappoġġaw, inħeġġu, nakkompanjaw kull sforz biex nibdu paċi u sikurtà u eh, negozjaw eh, soluzzjoni ta' żewġ stati f'qal-Palestina. Grazzi.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 kena daw il-ħames snin ta' skambju ta' opinjonijiet u dak li għalet fuq eh, eh, Palestina u kienet waħda mill-iżjed diffiċli li kella tiffaċċja u jena nappoġġa u naqbel ma' ħafna minn dak li għalet. Situazzjoni mhux ħat iġi riżolta immedjatament imma aħna ħanipprovaw il bona volontà minn perspettivi differenti li forsi jkun hemm paċi li jagħti stabilità mhux biss dan il-konflitt li ilu eh, daw snin kollha eh, eh, jaffettwa r-reġuni ma l-pija tad-dinja u kollu l pinklus Ewropa. Prostet, viċi presidenta ta' xogħol li għamilt. Evidentement fil-Kastana l-Izrael huwa soċju sieħeb strateġiku għandu valuri komuni. Aħna eh, l-Unjoni Ewropea u l-Izrael demokrazija fejn nipprovaw nipromovu l-prinċipju tagħna u l-viżjoni tagħna fejn hemm rispett eh, l-eżistenza ta' statijiet oħra. Eh, L-Izrael huwa mħasseb dwar is-sigurtà tagħha ħaġa loġika, ħaġa normali. Rajna kif bdew ir-rokit li ħarġu minn Gaza Aħna ħadna gost li ma kienemx eh, forsi ħadna li ma ma nferġiex iżjed. Jena dejjem għandi sensazzjoni ma dan kollu li nirreaġixxu għal dak li tajt l-Amerika għandna bżonn li forsi aħna nirreaġixxu minn rajna aħna naħseb li nistgħu nagħmlu kontribut għal dialogu, nistgħu nagħmlu kontribut għal paċi eh, U importanti li ma nħallux li twits u dikjarzjonijiet ġalunna nreagġixxu. Naħseb ġej ħajġu membri tal-Knesset hawnhekk fil-plenarja fil-livell eżekuttiv ukoll fil-livell tal ministerja ministerjali jkomplu u li jkomplu f'dan id-dialogu. U x-xogħol li aħna nistgħu nagħmlu fil-dak li huwa etiketti tal-prodotti tal-żona tal-settlements naħseb li għanna kollaboraw ma' Izrael u ma' palestina biex nejnu l-iżvilupp tar-reġjun. Innaħseb li huwa hemm bżonn li eh, natu iżid prosperità l żona forsi jekk nkunu nistgħu nejnu b'forma effikaċi biex intemmu din il-konflitt. ċerta nis minn naħta xelluk, inklużi komunisti, jitqu. Marrit ninsulta l-ħat, jena marrit nindaħal maħat, naħseb li nistaw eh, mal-Palestinjani u mal-Izraelis eh, nkunu nistaw forsi noqerbu. U jekk namlu hekk ma kien hemm nebda referenza fil- eh, diskors tiegħi ma kien hemm nebda attakk għall-Palestina, nara x'ħajajdu l-oħrajn. Grazie ħafna naddu l-Onorevoli Piri, signora Piri, eh, reprezentativ, reprezentant, kollegi, aħna ħasbin dwar dikjazzjoniet tal-Istati Uniti. Wara ftit ġranet biss wara violenzi fil-Malglaza Strip Pompeo għal li tibdil eh, radikali fil-politika tal-Stati Uniti lej settlements tal-Izraeli li jiġu stabiliti daw settlements fil eh, xatt tal-ponent mhux konsistenti mal-liġi internazzjonali. Dan huwa kontra eh, il-konvenzjoni tal ġustizja il-rezoluzzjonijiet u l-opinjoni tal kort tal-Ġustizja Internazzjonali tal-2004. Jena ħad gost u nappoġġa eh, reazzjoni b'saħħi għawija tiegħek il-settlements huma illegali taħt il-liġi internazzjonali u l-Izrael għandu l-obbligu li jitem kull attività eh, ta' bini. Dan l-dikjazzjoni ta' Pompeo huwa l-appoċ mm, bla razan ta' Netanyahu, l-arfin ta' Ġerusalem bħala kapitali li sposta l-ambasċata u jaraf l-sovranità tal-Izrael fuq il-Golan Jider li l-amministrazzjoni Trump minn flok li tipprova eh, tati eh, ftehim ta' seklu eh, iddeċidiet li iddeċidiet li iżid il-konflitt kost tal- palestinjani, l-Izraeli u l-komunità internazjonali. Il-President Trump għandu jifhem li l-vant nofsani mhuwiex fej jista' jilabu fil-relazzjoni internazjonali huwa id-dar eh, eh, ta' miljuni ta' Izraelis u Palestinjani li qed jipprovaw jgħixu fil-paċi. Eh, żieda fis-settlements fil-West Bank inkluż fil-Ġerusalem tal-Vant qed jimmina l-soluzzjoni ta' żewġ stati u din huwa l-unika opportunità biex ikun hemm paċi li ddum U dan is-sens li aħna nappoġġaw is-sentenza tal-Korti għal Ġustizja Ewropea dwar it-tikettar ta' prodotti tal-settlements Izraeljani fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Onorevoli Valdmars. Grazzi ħafna ta' Sur Valdmars. President, rappresentant għolina nishtiq l-għabel kollox nir-ingrazzjak Aħna kena ħafna ħafna dibattiti daw l-aħħar ħam snin u ħafna drabi fil axija fit-tard u jiena naħseb li jun id-dibattiti li l-maġġoranza d-dibattiti li kellna li żjed kienu fuq il-Palestina u fuq l-Iżrael. U kifat dak kienet l-ewwel missjoni tiegħek u jien naħseb huwa dak li iżjed trattajna Tkellimna ħafna dwar is-sitwazzjoni fl-Iżrael u fil-Palestina għax huwa tħassibna u għada tħassibna Għamilek l li u 2017 kienem 12.000 appartamenti ġew mibnija. 26.000 fil uh, anki fil-West Bank, anki bini finanzjat minn min flejjes tal-kontribujent tal-Unjoni Ewropea. L-Izrael qed qed jimxi lej soluzzjoni ta' stat wieħed biex jkun hemm fragmentazzjoni ta' territorju Palestinjan u fejn m'hemm l-ebda lok eh, għal Palestinjani ma nistax naċċettaw da. Aħna għandna bżonn volontà politika għax l-Ewropa hija favur l-istat ta' dritt u rispett tal-regoli. U għal din ir-raġuni aħna għandna bżonn niffaċċaw daw il-politiku ta' Netanyahu ta' Trump jiddependi fuqna fl-Europa biex nitkomplu nġildu għal soluzzjoni ta' żewġ stati li hija l-unika waħda. Signora Morgarina, jena naħseb li dan ħajkun wieħed mill-aħħar dibattitu tiegħek għalhekk. Eh, Najd dan ukoll is-siċċassur tiegħek li maħna ma mreġġawx lura fil-proċess ta' paċi. U naħseb li huwa importanti li nagħmlu dikjarazzjoni bħalma għamiltint kontra Trump u Netanyahu. Għandna bżonn nirrispettaw il-liġijiet internazzjonali. U hekk ikonna l-appoġġ tal-Parlament. Nirringrazzjak għal darba oħra u nawgurale kull suċċess fil-karriera tiegħek fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Kellimni miss l-Onorevoli O'Sullivan fi żemien ħodor. Grazie ħafna, President. Eh, grazie, Signora Rappresentantoli. L-amministrazzjoni Trump eh, u l-arfin tal-settlements huwa eh, l-axħar ta' l-tanija ta' li t-prova tkisser il-possibilità ta' paċi. Stati Uniti billi għarfet da' u rrit li edha barra liġi internazzjonali. Appoġġat li dawk li qed jippruvaw jiżguraw li kwalunkwe stat Palestinja ma jkunx viabli. Id-dritt tal-Izrael li jeżisti m'hemm l-ebda dibattitu fuqha. Hemm opinjonijiet differenti fil-Kamra fuq dan il-konflitt u jiena nemmen li hemm xewqa komuni li jkun hemm paċi li jirrappreżenta u jissodisfa żewġ naħat. Kwalunkwe pass lej annessazzjoni huwa eh, qed nitbiedu minn eh, ftehim viabli. Xi tfisser l-Unjoni Ewropea? Nafu l-Istati Uniti mhux ħajkun sieħeb eh, li wieħed jista' jdependi fuq dal-proċess għax waqt li għaddejja din l-amministrazzjoni l-Unjoni Ewropea hija poter favur soluzzjoni fil-reġjun. U għalhekk ipprova taġixxi bħala honest broker. Għandna bżonn kif aħna bħala Unjoni Ewropea nistgħu ninfluwenzaw is-sitwazzjoni. Jiena mhux ħa nappoġġa il-movement BDS imma laqqas ma nista' nappoġġa l-attività ekonomika li qed issir fuq art misruqa kontra l-liġi internazzjonali fis-Senat Irlandiż jiena appoġġajt eh, liġi minn eh, kollega Black biex ma jiġux importati daw il-prodotti u talbu li, kun, li tkun hemm impenn ċar eh, għall-Konvenzjoni ta' Ġeniva. Palissa dawk li qed jiġu prodotti fil-settlements illegali qed jiġu importati fl-Unjoni Ewropea bħala parti minn ftehim ta', ta kummerċ mal-Iżrael. Dan ma jinkludix il-territorji. Jiena nitlobkom kif naraw kif dan eh, qiegħed jiġi permess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Fest fisem eh, identità u demokrazija. Grazie ħafna, President. Signora Morgarini, inti għat il-soluzzjoni ta' żewġ stati huwa l-aħjar waħda u l-iżjed pragmatika u l-iżjed sostenibbli. il eh, soluzzjoni ta' żewġ stati huwa espressjoni tal-nuqqas eh, ta' realizmu Dan jfisser eh, tal-Unjoni Ewropea, da eh, kien jinvolvi l-Gaza strip tal l-ura. U eh, kien hemm offerta ġeneruża u l-President Abbas għamel l-istess offerta bħal L-2005 Hamas talab li l-preġunieri kollha Palestinjani jiġu meħlusa ma fimtux li mhux dwar il-West Bank huwa dwar Haifa u Tel Aviv u kif ukoll Ġerusalem tajt il-kelima. Inti qed titkellem eh, dwar volontà politika li hemm bżonn biex wieħed jeleb din il-problema, imma ninnaħseb li wieħed irid jirin innota li fuq in-naħa tal-Palestinjani m'għandhom eh, mhux ħajkun ridu da l-idea ta', ta soluzzjoni ta' zewġ stati mhux korretta. Grazzi ħafna. Naddu għal kollega Rawsen fisem il-konservativi u reformisti Ewropej. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Grazie ħafna. Rappresentantoli. Eh, Dikjarazzjoni ta' Sur Pompeo kien kontroversjali ħafna dwar dak li għal fissat ma evidentement għandu raġun għandu ċerta punt. Għax dawn hum jekk jaw jiġu konsiderati bħala illegali, għal naħseb mhux qed narfu kemm kompless il-konflitt hemm ħafna eh, elementi komplessi fil-proċess ta' negozjati ta' paċi. Izrael għandha dritt storiku u legali fuq dan il-territorju. Huma minn dak il-perspettiva huma mhumiex eh, territorju okkupati imma qegħdin disputa. Negozjati biss jistgħu jsolvu dan. Jien nixtieq nagħmel dal-punt lill rappreżentant li jien nixtieq ngħidlek ukoll li ma tistax forsi ma t-involvi ruħek ma skambju mal-Amerikanizmu ma naslum kien għandna bżonn miżuri li jwastulna għal paċi. tagħtix appoġġ it-terroristi eh, u l-familji tagħhom bil-PLO ħaġa li l-Olandiżi verament eh, mhux kuntenti biha. U ma tippermettix li jkun hemm eh, sitwazzjonijiet li waslu għal iżjed refuġjat na bżonn iżjed pożizzjoni iżjed ibsa dwar l-Irak l-Iran li hija aggressiva. Jaċafna? Grazzi President, l-ewwel qabel kollox nifraħ li Sinjora Morgarini għad-dikjerazzjoni li għamlet wara l-dikjerazzjoni ta' Pompeo fejn ta' garanzija ta' garanzija li l-settlements Izraeli fit-territorju okkupati jiena nixtieq nifraħilha għal kontenut ta' dikjerazzjoni u għaxi kienet kella reazzjoni verament immedjata jien nixtieq ngħid ukoll li din hija ħaġa li dejjem rajna fil-mandat tagħha, ma jiena konvinta li eh, naħseb li bis-sur Borrell ħan jkomplu fl-istess linja. Imma l-labolija għamilt eh, daw id-dekjarazzjonijiet tajbin u li għandhom valur ovvjament għax b'xi mod ieħor qed jopponu għal vulnerazzjoni tal-Iżrael għad drittijiet tal-Palestinjan u l-legalità internazzjonali rridu ngħidu l-effett kien limitat ħafna. bil ftejn ta' Oslo waslu għal bil-ġurnalista tal-poplu palestinjan li għaraf l-istat li kien qed jokkupa l-territorju jiġi legal. Ħaġa li jiġi fermat f'Oslo. L-Izrael ma s-sodisfax Eh, il-ftejim li sar minn l-ewwel moment. U mar kontra l-liġi internazzjonali u kontra il-rezoluzzjoni ta' ġnusma' da waqt li Palestina dejjem rispettat l-impenji tagħha. Per eżempju, il-blok ta' Naza jew il-bombardament ta' ċivili, l-aħħar attakk għax għandhom ah, problema interna. Netanjahu jibbombarda Gaza. Ek joġbok. Sekunda. Għanna bżon l-Unjoni Ewropea tittara fil-Stat eh, Palestinjan u twassal twassal li imma l-President qed jidderrompa il-kellim. Grazzi ħafna. Nitlob lil kulħadd biex jirrispetta il-ħin allokat lilu jew lila u tirrispettaw l-kollegi tagħkom tgħaddux il-ħin li għandkom. Naddu sta għal l-Onorevoli Forman. Huwa gidba li s-settlements huma legali hemm disputa hija ma legali le. Il-frontieri tal-Iżrael saru fil-1920 eh, u konfermati fil-1922 u l-ebda eh, ftehim eh, vinkulanti u dak is-sens il-West Bank huwa part mill-Iżrael qatt ma kien stat separat. Meta telqu l britanniċi fl-1948 kien hemm gwerra bejn l-Arab u l-Lut u l-West Bank ġie um, meħud mill-Ġordan, ma din l-annexazzjoni eh, meta l-Izrael ħadet eh, l-art lura f'gwerra difensiva ma asmitx boundary internazzjonali, ma frontiera internazjonali. Dawk li jgħidu li l-settlements huma legali għedi jinterpretaw ħażin l-artiklu 49 tal-Konvenzjoni ta' Ġeniva. 15 ilu l-Unjoni Ewropea obbligat li daw il-negozji propieta tal-ut biex jittekettaw il-prodotti tagħhom. Dan hija liġi razzista li tfakkarna f'perjodu eh, iżjed mini l-Unjoni Ewropea għandha tistħi li twassal għal li li settlements huma legali meta m'hemmx evidenza jekk inti tajt xaħat għalli jekk inti tikdeb b'forma kbira u kompli tirrepeta n-nis jispiċċaw jirrepetuha. Tafu minn kien dak il-persona naħseb li rridu navanzaw il-paċi tasal biss kunem il verita Grazzi. Képviselőcsoportok nevében a felszólalások véget értek, úgyhogy most Zof. Grazzi ħafna, ma mela issa tellimna bil-kallima fisem il-gruppi issa ngħaddu minn eh, l onevoli Sofko għal IPP. E signora President, Signora Komissarju, Grazie ħafna għall l-isforzi tagħha biex eh, twassal għal paċi li tkompli. Jekk jekk